Non arriva il ministro. il ministro il ministro Kunders ma wasalx, iva għawnu wasal. Sì, buonasera. Insellem il-ministru. Mela, e l'agenda essa għanna dikjarazzjoni tal-vice presidente tal-Kommissjoni rappresentantoli għal affarijiet barranin u l-politika ta' sikurtà fuq is-sitwazzjoni fil-Bangladesh. Natu il-mikrofonu mill-ewwel għal fisem il-Viċi President tal-Kummissjoni u rappresentantoli eh, il-Ministru il Kinders. Nilqaw kun il-mikrofonu.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 L-Unjoni Ewropea u l-Bangladesh ilhom imsieħba l-żmien twil. Kollaborazzjoni bejnietna waslet għal riżultati benefiċjali pal perżempju fuq il-kummerċ, fuq l-investiment, fuq l-iżvilupp. L-Unjoni Ewropea hija l-ewwel destinazzjoni għall-esportazzjonijiet mill-Bangladesh. Taħlita ta' investiment mill-Unjoni Ewropea fil-Bangladesh kif ukoll l-assistenza għall-iżvilupp ikkontribwixxa biex ikun hemm tkabbir ekonomiku fil-Bangladesh kif ukoll kisbiet fit traqis tal-faqar u l-kisba tal-anijiet ehm, ta' żvilupp tal-millenju. Il-kooperazzjoni għadha d-dejja għadna nindirizzaw flimkien sfidi komuni per eżempju il-sostenibilità tal-industrija fil-Bangladesh iktar reċentament ukoll il-migrazzjoni u l-mobilità. F'dan il-kuntest il-dialogu fuq il-maniġjar tal-migrazzjoni seħ f'Dakar. L-iktar għanijiet politiċi fil-Bangladesh hija li ssir pajis iktar um, ehm, senjur fil-ġejjeni u din għandha tkun l-ewwel priorità. Biex nilħqu dan lan ambizzjuż ser jirrikjedi determinazzjoni tal-istituzzjonijiet u ċittadini kollha tal-Bangladesh kif ukoll appoġġ tal-imsieħba Minħabba fl-elezzjonijiet f'jannar tal-2014 il ġewi kritikati mill-komunità internazzjonali, il-situazzjoni ta' sigurtà drittijiet tal-bniedem sfortunatament bil-mod il-mod id-deteriorat. Ir-riżoluzzjonijiet fuq il-Bangladesh li ġew adottati mill-Parlament f'dan l-aħħar sentejn kopru l-elezzjonijiet tal-2014 ksur tal-dritt tal-bniedem u tal-ħelsin tal-espressjoni. tal bniedem u tal ħelsien tal espressjoni Is-Sinjura Federiki, Federica Mogherini kif ukoll nies oħra ħarġu sqarrijiet fuq dawn il kwistjonijiet kif ukoll affarijiet oħra pal pjena tal-mewt, kif ukoll il-til ta' nies indipendenti u attivisti din hija xi ħaġa ħafna. Dawn ir-riżoluzzjonijiet fuq dan l-aħħar snin jintraċċaw u fl-opinjoni tiegħi jagħmlu taqsira importanti ta' l-azzjoni li tittieħu l-Unjoni Ewropea fuq l-evoluzzjoni politika fil-Bangladesh. Aħna naħsbu li hija importanti li ikun hemm kunsens politiku u ekonomiku li jimbena fil-Bangladesh għad-demokrazija l-ħelsin tal-liberazzjoni. Dawn l-affarijiet pal ħelsin tal-espressjoni għandhom jiġu xprunati f'dal pajjiż. Iridu naqsu il-kritika il tal membri tal-oppozizjoni biex ikun hemm dibattitu politiku produttiv. Il-ħelsien tal-espressjoni għandu jkun dritt fundamentali u jixpruna rispett, iridu naċċertaw ukoll il-protezzjoni u s-sigurtà ta' ċittadini kollha, speċjalment fid-dawl tal-til ta' ċittadini. U investigazzjonijiet fuq dawn il-tip ta' każijiet għandhom bżonn isaħħu u jkun hemm ġustizzja. Il-gvern tal-Bangladesh kif ukoll il-politiċi demokratiċi flimkien irridu jiddiskutu sew flimkien sabiex ikun hemm stabilità, żvilupp ekonomiku fil-Bangladesh. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn Bangladesh illi tirrispetta id-drittijiet tal-bniedem. Jina ġat kellem fuq id-drittijiet soċjali, dawn iridu jiġu protetti effettivament u iktar istituzzjonijiet iridu jirrispettaw istat ta' dritt u jħarsu l-protezzjoni tal-ċittadini kollha it-toleranza u l-ħelsien tal-espressjoni għandhom ikunu ta' priorità. Ovvjament il-gvern tal-Bangladesh għandu rwol primarju f'dan l-aspett. Aħna ser nibqaw insegwu mill-qrib din is-sitwazzjoni u nibqaw ehm, insemaw leħenna fuq il-tħassib li konna. U għanna bżon l-appoċ ta'kom pala membri parlamentari. Grazie ħafna, Sur President. Grazie ħafna, Sur Kenders. Issa niftħu id-debattitu u ser nibdew billi nissimaw mill-gruppi politiċi. Is-sur Preda. Grazzi ħafna. Il-klima ta' violenza illi ċinaż reprezentanza dex fl-ewwel żminijiet tistgħu taraw hemm ħafna minoranzi reliġjużi, sufi, buddisti, eċetera Imma hemm ukoll eh, daw li jisegwu l-pluralizmu, sekolarizmu religjuż, ħafna minnhom ġew ġew maqtula, ġew attakkati, ġew medda. Issa dawn illi defendu l-libertà ta' espressjoni qed jaraw li huma medda minn dawn ir-radikali estremisti. Il-Parlament tagħna diġà għamel appell fl-2015 eh, kontra l awtoritajiet tal-Bangladesh u hemm eh, investigazzjonijiet indipendenti fuq dawn il-reati u rrit ikun hemm er, er, trasparenza eh, fil-kastik ta' responsabli se jkun hemm tolleranza zero għalun u biex billi ntejbu l-kondizjoni ta' sikurezza. Anki eh, kien hemm investigazzjonijiet oħra fuq xi minn dawn l-episodi u la darba eh, jintemmu aħna qed nistennew riżultati, però huwa veru kif qed jgħid il-Ministru fil-Bangladesh hemm sitwazzjoni partikolari politika. Meta nqisu illi fl-aħħar elezzjonijiet kien hemm bojkott min-naħa tal-oppożizzjoni u dana qed iżid il-konflitt intern. Il- il-Komissjoni elettorali li kellna nibatu aħna bħala Parlament Ewropew ġiet inkanċellata kien hemm dan il-bojkott tal-elezzjonijiet u dan wasal għal ħafna tensjoni fil-pajjiż aħna kollha nifmu kemm huwa importanza importanti l-Bangladesh bħala msieħeb anki kommerċjali mal unjoni Ewropea u ma rridux ninsewa din il-ħaġa imma hemm bżonn nitolbu lil dawn l-imsieħba li jkun hemm eh, titjib tal-klima politiku. Issa fisem il-SD l-onorevoli Gill għal minuta. Minn Min tal-inqas 10 attivisti ġew maqtula mill-bidu tal-2016 Awtoritajiet tal-Bangladesh għadhom jirrifjutaw illi jirrikonoxxu l-preżenza tagħhom. Fil-fatt għadhom jisfruttaw dan it-tip ta' qtil minħabba l-elezzjonijiet. Il-falliment illi jkun hemm standards fil-rati qed iwassal għal iktar estremizmu. Aħna ma nistawx inħallu l-Bangladesh ta' dan iċ-ċiklu ta' violenza. Aħna nabżon namlu xi tip ta' proġett biex nikombattu l-estremizmu u nikkollaboraw mal-Indja biex namlu dan sabiex il-Bangladesh ma tibqax post fejn jista' jimraħ terrorizmu il-gvern u l-oppozizjoni għandhom ikunu kontabli għal problemi li hemm fil-pajjiż. Per eżempju, l-arresti arbitrarji bil-fors iridu jiqfu għal daqstant jena insejjaħa rappresentant tana biex fil-ħdan il-ġnus maquda ikun hemm passi iktar konkreti biex il-gvern ma jabbużax mill-politiki. U għapparti minnek biex ikun hemm mekkaniżmu għas-sorveljanza biex naċċertaw li ssir il-ġustizzja. Grazzi ħafna. Il-Bangladesh hija demokrazija u għandha mudell il jiena nappoġġja. Hemm id-drittijiet tan niża hemm id-dritt tal-edukazzjoni. Dawn huma affarijiet li aħna nirrikonoxxu u niċċelebraw. Iżda dawn huma affarijiet li bħalissa tiġu medda fil-Bangladesh, iżda mhux mill-gvern bħalma ħafna nies li jgħidu hawnhekk, iżra minn estremisti Iżlamiċi. Fil-fatt dan ġi projbit fil-Bangladesh minħabba fil-gwerra ċivili li kienem fil-Bangladesh u kienem diversi attivitajiet terroristiċi kontra l-istat. Ġamak għadu għaddej fuq din il-tendenza u jiena insejjaħ illi il-BNP itemmu relazzjonijiet u rabtiet taħħom maħħom. Iktar kmini illum kien hemm assis Hindu illi instab maqtul u ovvjament huwa nqatel minħabba fraġunijiet reliġjużi, akademiċi, attivisti, bloggers sekolari, ħafna ġurnalisti kif ukoll um, nies ta' minoritajiet pal nies kristjani ġew maqtula b'dan mod il-Bangladesh m'għandix il-lussu illi ikolla servizzi ta' sigurità sofistikati palma naħna fil-ponent. Meta aħna bħalissa l-Unjoni Ewropea qegħdin nikkumbattu kontra l-estremisti, għanna nofru iktar appoġġ u iktar mekkaniżmi ta' appoġġ fil-Bangladesh. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sur Shaki. Sinjura Shaki, grazzi ħafna. Aziz kollegi jena nishtiq nifoka fuq il-violenza estrema kontra dawk l-attivisti, bloggers, persuni ta' um, twemmin f'minoranza għatlu ħafna nies u naħseb li dan id-dibattitu mhux ilu li sar dawn huma um, affarijiet li li weġġawni ħafna u llum kien hemm eh, saċerdot li nqatel U ma ninsewx l-impatt li dan ikun ħalla fuq il-familji u l-ħbib ta' dawn il-mejtin. Hemm milixja li huma kontra, eh, huma wara dawn il-attakki, għandek eh, persuni li huma f'minoranza fit-twemmin tagħhom pereżempju dawn qegħdin jiġu mirati. Rridu nagħmlu xi ħaġa u nagħmlu pressjoni fuq il-gvern biex dawn l-attakki jifqu anka nwaffqu l-gruppi terroristiċi aktar seta jisir biex n-nies jiġu imħarsa anka persuni um, li huma suspettati jinqatlu dak mhux tajjeb biżejjed illa li suppost ikun hemm ġustizzja u dim il-qorti ħafna qed jinqatlu u ilhom jinqatlu mill-2013 b'dan il-mod hija ħaġa ħasra anzi illi il-politiċi tagħna Ewropej ma kinux sodi biżejjed. Inti semmejt relazzjoni speċjali li aħna dawk li huwa l-kummerċ l-iżvilupp ma' dan il-pajjiż aħna eh, għamilna ħilitna meta waqgħet l-industrija u għandna nagħmlu Eh, dan għal darbohra biex din id-darba nitrattaw terrorizmu imma b'mod xiera. Jiena nixtieq nistaqsik, Ministru, għalfejn ma rajniex aktar eh, dikjarazzjonijiet tistgħu taqsmu magħna aktar dak li intom qed tagħmlu li li jes u Mogherini xed tagħmlu biex toħol u relazzjoni mal-awtoritajiet fil-Bangladesh. U jekk ma jkunx hemm risposta adegwata għal dan il-til sfrenat, x'ser jiġi, se jkunu konsegwenzi u anka delegazzjonijiet tagħna xet jagħmlu fil-Bangladesh. Grazzi ħafna. Eh, Sanchez, eh, Sinjura Sanchez, jekk joġbok. Grazzi ħafna, ċer. Ministru. Wara l-aħħar diżastru li ġara meta l-baronessa ehm, Ashton kienet eh, rappreżentanta kien hemm sejħa qawwija biex intejbu l-standards ta' sikurezza fil-fabriki tal-Bangladesh u tkellimna ħafna dwar responsabilità soċjali korporattiva kien hemm ħafna u ħafna nies li mietu eh, f'din il-fabrika li kienet eh, tipproduċi prodotti li kienu jispiċċaw fil-ħwienet Ewropej kienet eh, ħaġa kemm xejn stramba provajna noħol u regoli mhux daqshekk eh, tajbin, mhux daqsek sodi. Naħseb li jissanna niblu il-regoli illi għandna nabżon sistema vinkolanti dan ikkun ifisser li anka nużaw ċertu sanzjonijiet kontra um, kriminali. F'Ottubru se jkun hemm loqa tal-grupp ta' ħidma tal-ġnus maquda u naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tkun involuta b'mod dirett il għaliex meta nitkellmu dwar it-titjib tad-drittijiet tal-bniedem għad għandna ħafna x'namlu. Grazzi ħafna, Lambert, jekk jogħġbok grazzi, jiena ħan nitkellem bħala ċer ta' delegazzjoni għal dawk li huma relazzjonijiet ma' dawn il-pajjiżi fl-Asja, inkluż il-Bangladesh. Ħafna fil-Bangladesh huma kuntenti u ehm, gburin bil-mod ta' kif jgħixu fi diversità u aħna din naraw din iż-żieda f'dawk li jgħidu li huma mill-Daesh jew Al-Qaida jattakkaw eh, nies kif smajna eh, attivisti li jaqbżu għal mm, persuni f'minoranza per eżempju u oħrajn jew inkella l-marra ta' pulizija li jiġielet kontra terrorizmu. Għalhekk huwa neċessarju li jintbat eh, messaġġ ċar mill-gvern li mhux se jkun hemm sin fis-soċjetà. Anka il- il-fatwa illi ħad tiġi pubblikata eh, aktar tard dan ix-xar favur il-paċi. Huwa importanti illi aħna Xi drabi l-gvern fil-Bangladesh jara li n-nies individwi huma l-problema, mentri dan mhuwiex il-każ. Qegħdin naraw ħafna ġurnalisti li jispiċċaw fil-ħabs dik hija oħra kwistjoni li qed tinkwetana. Anka l-pulizija trid tkun effettiva, sistema tal-ġudizzjarja, sistema ġudizzjarja, l-ugwaljanza dim il- ġustizzja, dawn huma estremament importanti però nħoss li m'hemmx biżejjed riżultati tajbin u aħna għandna nsaħħu l-isforzi tagħna biex nennu l-gvern f'dan il-qasam. Kastallu, jekk joġbok? Grazzi, President. Aħna qed naraw hawnhekk escalation f'Bangladesh illi tħassibna ħafna u nistaqsu għaliex għaliex dana kien pajjiż illi eh, kien pajjiż tolleranti tal-maġoranza mm, musulmana bħalissa sar aggressiv u specialment fuq il-faqar. Aħna nafu kif il multinazjonali Ewropej jisfruttaw anki il-ross u anki il-tessuti eh, u dana et eh, eh, isaxħa il daesh u l-Al-Qaida fil-Bangladesh u qabel kienu iktar b'saħħithom u kienu jirreżistu għal dan ir-riskju. Irridu eh, nafsu biex ikun hemm riformi eh, ġudizzjarji eh, u tal-pulizija u rridu niżguraw li jkun hemm anki progress fil-libertà tal-gazzetti. Eh, il-soċjali u il-pilastru bażiku biex eh, biex kontra terrorizmu. orridu eh, assolutament nipretendu li jkun hemm azzjonijiet koerenti. Un minuto. Grazzi. Onorevoli Ruas. Grazzi ċer kif tafu tliet snin ilu kien hemm il-kollass tal-fabrika fejn inqatlu mijiet ta' persuni. Il-Bangladesh huma it til l-ikbar eh, esportatur ta' ħwejjeġ fid-dinja u perċentwal kbir ta' dawn il-prodotti jispiċċaw fl-Ewropa. Irridu nisħu fuq l-importanza li ntejbu il-kondizjoniet ta' xogħol, standards ta' sikurezza mhux biss fil-Bangladesh imma f'pajjiżi li jatuna ħafna ħwejjeġ fl-Ewropa. Rajna ċertu impenji u rrieda pożittivi mill-gvern tal-Bangladesh, però naħseb li xorta ma wasalniex il-bod biżejjed hemm ħafna u ħafna iżjed xirid isir. Pereżempju l-gvern għandu jirrispetta dak li tajt l-ILO. Anka l-estensjoni tal-liġi dwar il-xogħol u anka il-ġlida kontra l-korruzzjoni kif ukoll l-ispezzjoni ssir kif suppost għal dawk li huma regoli tax-xogħol li daw jiġu applikati kif suppost jiena nittama illi dan ikollu impatt pożittiv Jiena naħseb li dan il-pajjiż għandu jkun ta' eżempju għal pajjiżi oħrajn u jiena nittama li se jkun hemm aktar ehm, xogħol koordinat fil-komunità internazzjonali. Grazzi ħafna. Il-situazzjoni fil-Bangladesh hija waħda li lilna tinkwetana ħafna għandek ċertu konflitti interni li qed waslu biex is-sistema demokratika dbati u l-vjolenza tiżdied. U bat hemm min jieħu pjaċir jisfrutta din is-sitwazzjoni partikolari anka trattament ħażin ta' min ħares id-drittijiet tal-bniedem. Naħseb li s-sitwazzjoni hemmhekk qed tmur all-ar, l-intimidazzjoni qed tiżdied qed jiġu medda dawn l-attivisti u qed jispiċċaw vittmi ta' ċertu violenza. Anka attivisti LGBTI issa edin ibatu ħafna minħabba din il-violenza. Rridu muwaffqu dan il-ċirklu vizzjuż u l-Unjoni Ewropea, vuċi tal-Unjoni Ewropea, għandha tinstema fil-Bangladesh biex umwaffqu dan iċ-ċirklu vizzjuż. Grazzi ħafna, il-kellim li jmiss, grazzi ħafna. Ministru, em, ħafna raġunijiet la la għanna nkunu konċernati u inkwetati bil-Bangladesh l-aktar għal dik li hija situazzjoni tal-xandir minn ħares id-drittijiet tal-bniedem u violenza kontra eh, persuni reliġjużi ġejjin minn gruppi minn żgħar reliġjużi għandna nwafqu l-estremizmu jekk aħna għanna wafqu anka radikalizzazzjoni minħabba l-periklu ta' dan. Jina għanna poġġa ħafna eh, l-anijiet eh, li semmejt inti, għanna unek eh, imsiħeb li miegħu għanna relazzjoni kummerċali tajba ħafna. Anka għanna ċertu ftejmiet kummerċali mal-Bangladesh li mhumiex żgħar. Il-kumpaniji tagħna wkoll għandhom ipoġġu ċertu pressjoni biex l-standards eh, fil-Bangladesh jolew. Grazzi ħafna, President. Pala membru ta' delegazzjoni eh, li tmur fil-Bangladesh, jina u koll konċernat ħafna għanna dan din it-tensjoni interna fil-politika fil-Bangladesh hija bħal sitwazzjoni li ma tistax eh, tissolva malajr. Għanda anka daw il-fanatiċi li joqtlu bla doċ, il-violenza kontra il-minoranzi reliġjużi, barranin, kif ukoll attivisti sekulari. Is-sitwazzjoni hija tant politiċizzata illi Hemm deċiżjonijiet ħażina ħafna li jittieħdu għalhekk irridu neħdu l-miżuri biex inħarsu l-ħelsien tal-espressjoni, l-istat ta' dritt, is-sistema politika Ajja ngħinuhom il-partiti politiċi biex jingħaqdu madwar il-mejda u jitkellmu. Grazzi ħafna Rena, jekk grazzi ħafna. Il-sitwazzjoni hija waħda inkwetanti ħafna u il-reports tal-NGOs juruna kemm danu minnu. Jekk aħna nixtiequ li l-awtoritajiet jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem għandna aħna wkoll ir-responsabilità illi ehm, aħna wkoll eh, nirrispettaw il-drittijiet tal-bniedem anka meta eh, nitkellmu dwar il-Bangladesh xħan għamlu għahna biex niblu il-situazzjoni ma tantx hemmx nistgħu nagħmlu x'memx leġiżlazzjonijiet la minn naħa tal-Kummissjoni la mill-Kunsill li jippermettu dawn jiggarantixxu il-drittijiet tal-medem jiġu rispettati. Laqqas għal dik li hija forsi xi xi għajnuna li tista' tingħata f'każ li jinkisru d-drittijiet tal-bniedem xejn m'għandna għal dok li huma danni pereżempju naħseb illi għandna anka naġġornaw il-lista tagħna ta' reati biex imbagħad inkunu nistgħu nieħdu azzjoni kif inhu xiera. Belder, jekk joġbok, grazzi ħafna, ċer. Ministru, jina naħseb illi. Inti, għandek tkun kristjan jew forsi ehm, f'minoranza reliġjuża fil-Bangladesh, jekk dak u l-każ għandek tibżal ħajtek, tinkwieta li tista' tinqatel lil għaliex il-vjolenza kontra gruppi reliġjużi f'minoranza qed tiżdied. Il-ħelsien ta' twemmin reliġjuż qed tiġi medda huwa diffiċli ħafna għal kristjani li jsegwu reliġjon tagħhom qed naraw diskriminazzjoni kbira għal dawk li huma l-gruppi f'minoranza daw id-dritti tagħhom ġed jiġu rispettati u anke x'għandi għandhom rwol kbir hemmhekk. Anka ngħidu dwar l-attivitajiet ta' salafisti u terroristi għall-Al-Qaida. Aħna nofqu l-flus fuq proġetti li konċernaw id-drittijiet tal-bniedem u dawn il-fondi għandhom imorru anka għal gruppi f'minoranza jiena nittama illi il- il-rappresentant ikun jista' jagħtina konferma li dan se jiġi trattat. Grazzi ħafna. Jina qed ninkwita ħafna minħabba illi qed jiżdiedu attakki violenti kontra ehm, attivisti ta' soċjetà ċivili, eh, persuni fi gruppi reliġjużi f'minoranza, bloggers u oħrajn fil-Bangladesh jider illi memx tmiem għal daw l-aħbarijiet koroħ attakki brutali illi mhux biss immiraw dawk kollha illi huma kontra ċertu um, il-gvern. Um, u dak li appoġġaw il-gvern għanna namlu pressjoni fuq il-gvern fil-Bangladesh biex jagħmel investigazzjoni tajba ta' dawn il-reati, il-ċittadini għandhom ikollhom moħħom mistrieħ li l-ġritajiet tagħhom huma rispettati, l-impunità u l-istat ta' dritt għandhom jiġu ristabiliti. Illa li xinkella dak li jkun jista' jġib kif irid, mhux se jiġi kastigat, dan jista' jifixkel l-istabilità tal-pajjiż u l-implikazzjonijiet ta' reġuni huma kbar ħafna. Grazzi ħafna. Grazie, onorevole. Grazie ħafna. Sinula Gomez, jekk jożbok. Grazie Afno. fl-1994 design Sakharov kien tkellem ħafna kontra dak li qed jiġri fil-Bangladesh u li għadu qed jiġri. Għandek eh, bloggers, ġurnalisti, ehm, anka ċittadini barranin li jispiċċaw imutu jinqatlu u l-investigazzjonijiet kriminali ma jsirux u ma tkunx taf minn għamel dan ir-reat u hemm lista sħiħa ta' reati għaddejjin. Għandek anka etil bla doċ minn naħat tal-servizzi tal-intelligence. Wara dak illi ġara l-katastrofija ta' Rana Plaza, mhuwiex aċċettabbli illi id-drittijiet tal bnidem fil-Bangladesh impoġġuhom f'post sekundarju rridu ngħidu lill amministrazzjoni fil-Bangladesh li huma qed jixftu ir-realtà jekk jgħidu li Al-Qaida mhumiex attivi f'pajjiżhom għaliex huma responsabbli ħafna mill-affarijiet li qed jiġru. Sur Bashir, naħseb li mbagħad għandna nissospendu sessjoni għal żewġ minuti, anzi nissospendu għal sa problema teknika. Riprendiamo, onorevole Bashir, prego. Inkomplu. Bashir, jekk joġbok, sur Bashir. Ministru, traġikament tal-persuni tal-Bangladesh, til barbariku Ifakkar fl-instabilità twila ħafna tal-pajis u anka violenza estrema. Aħna namlu kull sforz biex ma nindaħlux fl-istati sovrani u fl-affarijiet tagħhom, però għandna responsabilità li nikkundannaw din it-tip ta' violenza u insaħħu ninkoraġixxu il-dialogu politiku. L-unika mod tal-Bangladesh biex jerġgħu jmorru lura fuq ir-rotta tajba il li l-partiti politiċi juru tmexxija tajba biex huma joħorġu minn din l-impass wieħed ma jistax jinjora l-effett tossiku tal manuvrar elettorali tal-koalizzjoni ta' palissa dan wassal biex ikun hemm sfiduċa kbira fl-istituzzjonijiet u dan kompla jwassal l aktar violenza. Dik it-tip ta' violenza li din naraw palissa naħa l-oħra mbagħad l-oppożizzjoni tagħmel ħaġa tajba jekk titbiet minn gruppi terroristiċi u estremisti u tiżviluppa politiki tajbin għal pajjiż minflok. Fl-aħħar mill-aħħar l-unika mod biex wieħed jiggarantixxi li jkun hemm punt ta' tluq ġdid u li jkun hemm elezzjonijiet ġodda u li jkun hemm bħalissa gvern temporanju sakemm jinħatar gvern ġdid. Grazzi ħafna. Panzeri jekk jogħġbok. Grazzi President. Is-sitwazzjoni fil-Bangladesh tiddeskrivi is-sintomi kollha tal-stat ta' negativ tal-pajis hemm repressjoni u qtil ta' ħafna attivisti u qed juru kemm gra kemm hija gravi sitwazzjoni u ma nistax assolutament indawru wiċċna in-naħa l-oħra. Il-gvern mhux qed jagħmel bizzejiet. U dana qed jirriskja u nisħaq e, illi illi jiġu koperti l-azzjonijiet kriminali minnant dawn l-estremisti. L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel pressjoni kollha li tista biex l-awtoritajiet tal-Bangladesh jintervjenu U aħna rridu nużaw l-istrumenti kollha li għandna dispożizzjon. Nixtieq fakarkom il-pożizzjoni tal-Parlament ta' Novembru li għadda li għanna namlu kolmanista u biex nwaqfu l-violenza u il-teddit eh, eh, u fu il-Bangladesh bangladesh irridu u fuq il-kwestjoni ta' drittijiet. Un minuto. minuta. Non c'è? Mux jgħataw. Jus, prego. Signora Jongerius, grazzi ħafna. Ċer, grazzi ħafna Ministru. Jiena naħseb li ħaġa tajba li ngħidu illi l-drittijiet soċjoekonomiċi ekonomiċi huma parti importanti ħafna tal-istampa kollha ta' drittijiet tal-bnedmin. Jiena fuq dan nixtieq nifrok illa li x'issa dew tliet snin wara l-katastrofija tal-Rana Plaza kien diżastru kbir u rridu nirrikonoxxu l-fatt illi minn dak iż-żmien ma tantx inbidlu affarijiet anke jekk sar ħafna u ħafna leħ minn din il-katastrofija. Però trade unions eh, ma rnexxilhomx eh, li jinfurzaw it-titjib fil-sitwazzjoni. Leġislazzjoni li tikkonċerna x-xogħol eh, fil-Bangladesh għandha thresholds legali u li ħafna dan ifisser illi huwa faċli ħafna l min ħaddem jintimidixxi ehm, l-impjegati tiegħu, il-ħaddiema tiegħu u dawn minħabba fekk jibżaw u jistgħu jibatu minn trattament ħażin. Hemm ħafna affarijiet importanti li għandhom jaqgħu taħt il-leġiżlazzjoni tax-xogħol imma dawn ma jaqgħux B'konsegwenza ta' hekk ħafna nisa u rġiel ibatu fuq il-post tax-xogħol. Drittijiet soċjali u ekonomiċi huma importanti ħafna lin. Grazzi ħafna issa l proċedura catch DI sur xogħol jekk jogħġbok. Ma jidux li għatawnek. X'Marija jekk jogħġbok? Grazzi, ħafna. Kif ħareċ mill dan id-dibattitu situazzjoni fil-Bangladesh hija waħda splussiva għandek eh, violazzjoni kontinwa ta' dritti tal-bniedem, għandek eh, komunitajiet eh, reliġjużi f'minoranza li jesperjenzaw oppressjoni kbira, violenti. Għandek il movement iżlamiku li attakka l-bloggers u ġurnalisti. Għandek violazzjoni kontinwa ta' drittijiet ta' xogħol ta' ħafna u ħafna nies l-aktar fil-fabriki u l kondizzjonijiet ta' xogħol u s-sikurezza ta' mhux qegħdin jiġu rispettati. Bangladesh huwa msieħeb importanti ħafna lina u huma jesportaw ħafna lejn l-Unjoni Ewropea l-aktar dak minn xaqsam ma' drab uh, u ħwejjeġ għalhekk aħna na responsabilità rridu nżommu ċerta pressjoni fuq il-Bangladesh sabiex jitejbu il-sitwazzjoni ħalli drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt u l-trasparenza u d-demokrazija daw jiġu rispettati. Grazzi ħafna. Sur Goneshka jek joġbok, Signora Goneshka jek joġbok. Grazzi ħafna. Fl-intervent tiegħi jiena nixtieq nitkellem dwar is-sitwazzjoni perikoluża ħafna li qed jiffaċċaw ħafna minn dawn il-ħaddiema fil-industrija tad drapijiet Għandek 400 eh, fabriki illi eh, jimpiegaw miljuni ta' ħaddiema. Dawn il-ħaddiema huma l-inqas imħallsin fid-dinja kollha. Is-salarju tagħhom eh, tant eh, huwa bażiku li mhux tal-jom biex jgħixu huma jaħdmu għal kumpaniji multinazzjonali kbar ħafna u r-riski huma fuq spallejhom dawn il-ħaddiema jahdmu f'kondizzjonijiet eh, eh, ħżina ħafna, jista' jkollok eh, katastrofiji kbar fil-binjiet fejn, jaħdmu daw jistgħu jikrollaw jista' jkollok inċendji kbar, jiena nagħmel appell għal rappreżentanta Olja biex eh, tagħmel min kollox biex twaqqaf din is-sitwazzjoni. Thank you. Bangladesh seems to be on a course departing from <coughs> il Prim Ministru għandu raġun li waqqaf il-Partit il Nazjonali u dana et jelimina l-oppozizjoni u ibiddel il-liġijiet u et jgarantix l-integrità tal-elezzjonijiet. Umbat hemm il kustjoni tal-estremisti, attivisti u intellettuali. Ħadd ma ġi kastigat għal dawn ir-reati u il-BNP qed tiġi eh, imwaħla għal dak li qed jiġri. Fuq kwestjoni fejn il-setat kollha l-oħra ċ-Ċina u l-Indja u l-Stati Uniti ma għajmux l-allerta. Irridu naraw il-demokrazija dritta l-oppozizjoni responsabilità tal-gvern li proteġġi iċ-ċittadini mill-violenza. Grazie. Issa nisimaw minnant il-Ministru Kenders għal darbuħra. Grazzi, President. Nibda u koll billi ninaqat ma dawk il-membri li esprimew il rabbja tagħhom fuq il-til tal-assisin Hindu u minnaħat tal-kursir u koll nishtiq nofri l-kondoljanzi mal-familji u l-parenti u għalija importanti u koll li dawk li huma responsabli għal dawn ir-reati jiġu kastigati. Nishtiq najċa ħaġa fuq l-input li jintkom ġibtu lejn id-dibattitu l-lejla. Aħna nifmu illi il-Bangladesh huwa pajjiż komplikat, vulnerabli wkoll ħafna specialment fuq il-kwistjoni ambientali, fuq il-kwistjonijiet ambientali, l-iktar wieħed fid-dinja u l-iktar popolat fid-dinja. U hemm ħafna aspetti eh, laħaq xi progress fil-għanijiet eh, sostenibli tal-millenju li huwa interessanti meta nqisu fuq id-drittijiet tas-soċjetà ċivili fil-Bangladesh għanna rajna li kien hemm progress kbir illi sar fis-soċjetà ċivili fil-kooperazzjoni mal-gvern u l-edukazzjoni primarja issa kważi 100% u qed naraw hemm tnaqqis fil-faqar u l-mortalità tal-ommijiet eh, tnaqset ukoll hija aħbar pożittiva ħafna u l-Kunsill eh, fl-istess ħin qed eh, jilaqat magħkom biex nħarsu lejn l-iżviluppi negattivi wkoll. U il-fatt illi l-oppożizzjoni demokratika u sekolari edha għanda dejjem inqas post eh, eh, eh, qed tiġi limitata hemm ħafna attakki kontra l-bloggers, kontra l-attivisti u hemm qtil kontra student, kontra professur, kontra il-mara ta' pulizija. Hawnhekk qed nitkellmu fuq żdied, żieda f'din il-tip ta' violenza. U fl-istess ħin qed naraw anki l-spazju politiku huwa limita dejjem iktar limitat għall oppożizzjoni U xtaqt ngħid ukoll illi derek l stqarrijiet kollha li nagħmlu, aħna nagħmlu ħafna stqarrijiet anki f'dawn l-aħħar xarejn Aħna għamilna ħafna stqarrijiet imma naturalment mhux biżejjed li wieħed jagħmel stqarrija. Jirreferu għal fatti dawn u inkludu anki l-violenza u l-bżonn għal ġustizzja, però u importanti illi aħna naħdmu fuq l-onet il-kwistjonijiet minn fejn huma ġejjin dawn il-problemi. E, l-espożizzjoni għal estremizmu, l-radikalizzazzjoni u fil-istrumenti ta' drittijiet tal-bnidem aħna rridu naħdmu fuq id-deradikalizzazzjoni u anki u importanti anki il li l-gvern jara fil riski ta' din ir-radikalizzazzjoni u anki ir-riski eh, minnaħa tal-ISIS. U dana fil-kontest ta' ġnus ma'uda id-dialogu huwa importanti ħafna kif qalu anki eh, membri tal-parlament il-lejla Eh, u u importanti li anki fil eh, fil-laqa bilaterali tal-asem eh, għanna nitkelmu fuq dan. U anki meta nitkelmu fuq drittijiet tal-bniedem fil-fatt is situazzjoni hija illi sejrin għall u dan għall-ispiża tal- tal-iktar parti vulnerabli tas soċieta' u il-reazzjoni minnaħa tal- eh, l-infurzar ta' riġi hija hija qed timxi bil-mod wis. <coughs> Eh, u anki hemm ħafna eh, problemi, hemm ħafna incidenti li jibqgħu mingħajr spjegazzjoni. U però hemm il-kwistjoni anki tal-kompatt ta' sustainability fil-Bangladesh u f'pastijiet oħra rridu nitkellmu fuq id-drittijiet tal-bniedem f'sens wiesa. E, e, e, rridu nitkellmu fuq ir-rol tal-Unjoni. U meta kien hemm il-kollas tal-Plaza, per eżempju meta kulħadd kien ki baqa skantat 11.000 persuna mietu eluf li ġew midruba xi tliet snin ilu dan ġara u hemm impenji fuq tliet pilastri interkonnessi u jiena nixtieq nappoġġa kull ma għattu intkom. Eh, dan mhuwiex patt li għandu jibqa' biss fuq il-karta ma għandu jiġi implementat u anki il responsabilità tal-settur tan-negozji biex nizguraw li dawn dawn elementi kollha jaħdmu rispett l-għonet ta' drittijiet ta' eh, ta' xogħol Eh, id dritt eh, li kunem eh, negozjati kollettivi, it-tieni anke fil-bini għandu jkunem rispett għal regoli ta' sikurezza u ta' saħħa, u rridu nizguraw li l-gvern tal-Bangladesh jirrispetta dawn ir-regoli u anki il-programm tal-industrija eh, eh, eh, hemm 200 miljon dollaru f'dan il-font, anki il-Kanada daħal bħala msiħeb, u narfu li kienem progress kbir minn tal-Bangladesh u hemm bżonn ukoll illi il-gvern jiffaċilita trade unions illi kunem hemm iktar risorsi u iktar staff fil-dipartimenti tal-gvern u, u li kunem libertà ta' assoċjazzjoni u il-negozjar kollettiv. Dawn huma kollha punti importanti. Eh, naturalment li ħaġa importanti huwa dialogu li għandna mal-gvern tal-Bangladesh li eh, jifoka fuq dawn il osma progress kbir fuq l-SDGs u illi ma ma nħallux li situazzjoni tiddegrada u anki naturalment din hija responsabilità tal-partit kollha interessati eh, operaturi kollha l-gvern ma anki gruppi oħra oħrajn u anki partiti politiċi li għandhom jaqdu l-ruol tagħhom biex jiżguraw li dan id-degradazzjoni ma titkomplix uh, anki mbagħad għandna assistenza għall-iżvilupp Eh, sa 690 miljun eh, minnaħat tal-Unjoni Ewropea u l-programmi huma kollha ġurnati u kien hemm kwestjoni waħda fuq mistoqsija waħda fuq is-sanzjonijiet jiena ma tantx naqbel li nużaw sanzjonijiet mal-Bangladesh, naħseb illi għanna tlet possibilitajiet ta' azzjoni eh, fuq il-SDGs, fuq il-dialogu fuq id-drittijiet tal-bnidem u dialogu politiku fuq il-kwestjoni kritika li għadna kif id-diskutejna u anki l-compact. U dan kun aħjar mill nużaw is-sanzjonijiet eh, li namlu sospensjoni tal-kummerċ eh, se tkun ħaġa negativa u mhijiex ħadd tiffaċilita il-titjib ta' situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u tal-situazzjoni soċjali u politika. Grazie ħafna Ministru Kunders. Nittama li se tibqa'